President, onorevoli membri, soluzzjoni sistematika trid tinstab malajr għal kriżi ekonomika u finanzjarja illi il-konsekwenza tagħha qed twassal għal għat kbir illi issa qiegħed 10.3 e, e, fil-mija fil-istati fuq livell ta' stati membri, livell li li ma naraw mid għat. fil-fatt saħdax fil 11% tal-forza tax-xogħol biex insibu soluzzjoni, rridu nsibu soluzzjoni marbuta mal-xol u l-pakket il qed prepara il-Komissjoni turi kif il-politika tal-xol eh, tista' tmexxi kabir ekonomiku. Il-pakket tisemmi wkoll kif nistgħu nibbilanċjaw il-governanza ekonomika permezz ta' tisjih ta' koordinazzjoni tal-politika tal-impjek għanna bżon appoċ b'saħħtu tal-Parlament Ewropew biex aħna nkunu nistgħu nixprunaw dawn il-proposti l-pakkett tal-Kummissjoni qed jipprova jagħmel riorjentazzjoni ta' din il-politika tax-xogħol fuq tliet linji partikolari, miżuri għal ħolqien tax-xogħol u xprunar tal-forza tax-xogħol. E- qed nidentifikaw ukoll il-green economy, is-servizzi tas-saħħa u tal-kura tas-saħħa u eh, daw jistaw jiġġeneraw ħafna postijiet tax xogħol u fejn aħna qegħdin nippjanaw ukoll pjantazzjoni dettaljat. Għanna bżonn interventi għall appoġġ tal-xogħol, sussidi għal ħolqien tax-xogħol, eh, taxxi ambjentali u aktar appoġġ għal startups għal xogħol, self-employment u anke l-ekonomija soċjali It-tieni l-pakket qed jipprova jagħmel is-suq tax-xogħol aktar dinamiku permezz ta' riformi ġusti u tneħħija tal-ostakoli għal moviment ħieles tal-ħaddiema irridu nassikuraw tranzizzjoni fis-suq tax-xogħol billi naraw li dawn it-tranzizzjonijiet huma tajbin forse ta' xogħol aktar dinamika ħajjejn biex nilħu qasijiet illi hemm fil-tipi ta' xogħol differenti għandna bżonn għalhekk il-lodda biex nagħmlu monitoraċ fuq livell l-Komissjoni kummissjoni ti promuvi l mobilta billi tneħħi l-ostakoli pal dawk tal-portabilità tal-pensjonijiet qed nipproponu wkoll nitrasformaw il-Jures, is-sistema Jures għal odda ta' impjieg Eh, biex tkun tista tgħin il-min qed ifittex ix-xogħol u l-min qed ifittex il-ħaddiema. Il-pakkett qed jipprova jsaħħaħ il-governanza tal-politika tax-xogħol u ninfurzaw il-politiki tal-impjieg biex l-impjieg u tħassib soċjali Eh, ma jkunux fuq wara tal-tħassib eh, ekonomiku qed eh, ninvolvu l-imsieħba soċjali u nagħmlu anke monitoraġġ fuq livell reġjonali u fuq livell tal-Unjoni Ewropea l-pakkett għandu wkoll rabta mill-qribe bejn ir-riforma tax-xogħol fl-Stati membri u l-investimenti permezz ta' strumenti finanzjarji fuq livell tal-Unjoni bħal dak tal-Fond Soċjali Ewropew l-appoġġ tal-Parlament huwa kritiku jiena anzi jgħin biex ikun hemm l-impetus politiku biex l-impjeg ikun meqjus bħala l-bażi għat kabbir Ewropea għal patt għat kabbir għalhekk jiena ħerqan ħafna li nisma' id-dibattitu f'din il-Kamra l-lejla. Ranigio Kiklus ton omiliton eksonomat. Mela, il-kalima fissam il-gruppi politiċi, fisam il-PPE, Grazzi ħafna, President. Komissarju, ftit minn ilu il-Komissjoni ħarġet bi proposta fuq l-impjeka. Fisem il-PPE nixqnejt li aħna nilqaw dan il-pakket leġislattiv u ħankun qed nappoġġjaw din l-inizjattiva tal-Kummissjoni kif għamilna anka fil-Kumitat tal-Impjeka. Fid-dibattitu tagħna fuq l-ewwel reazzjoni għal din il-proposta ġdida tal-Kummissjoni. Ma ehm, fid-dibattitu ħajsemaw ħafna elementi mill-kollegi, ma jina nixtieq insemmi xi ftit punti l ewwel net, jina joġobni l-approċċ realistiku illi ittieħed f'din il-proposta leġislattiva. Sfortunatament, minħabba il-qat fost iż-żazax u anka il-qat fuq livell in ġenerali aħna ma nistawx ma naqblux mal-opinjoni tiegħek u l-evalwazzjoni tal-programmi tal-istati membri u raw illi il-proposti li saru sissa mill-istati membri mumiex sodisfaċenti bizzejed biex aħna nilħu l-anijiet li hemm imnizla fl-istrateġija tal-2020. Għalhekk huwa tajjeb illi il-Kummissjoni tħares koll l-istrateġija fuq meta ta' żmien medju f'dan il-qasam u nemmen ukoll illi il-Kummissjoni il kommissjoni il kummissjoni nizlet tajjeb il-prioritajiet tagħha teknoloġija ambjentali, l-ICT, il-kura tas-saħħa u nilqaw ukoll il-fatt illi it-taxxi illi jistgħu jgħinu li jistgħu jkunu anzi ta' pis għal kumpani jista' jkun illi jitnaqsu. Nixtiequ nixbdu attenzjoni wkoll illi il-portabil il-direttiva tal-portabilità tal-pensjonijiet għandha tiġi trattata marajr u għandu għandhom jitneħħu l-ostakoli għal moviment tal-ħaddima b'mod partikolari għal-ħaddima mill-Bulgarija u mill-Rumanija. Aħna u koll eh, napoġġaw il- eh, u l-est li napoġġaw kull naħdmu miegħek fil-ġejjieni. Eh, kollegi jiena nitlob il-kulħadd illi iżommu mal-ħin ta'kom għax għadbaqa għanna ħafna xogħol xi sejr u ħafna kellima u hemm min eh, qed jitkellem fit-tul. f'isem l-SND l-Partit mm, Soċjalista u Demokratiku għanna l-Onorevoli Beres għal żewġ minuti. Grazie President. Il-Parlament Ewropew rrit dan id il-dibattitu għabbażi tal-pakket tal-impjek li inti poġġejt u d-dimna u il-lum nasab il huwa importanti li nitkellmu dwar dan fil-plenarja għax il-Kunsell Ewropew ħajkun qed jitkellem fuq it-kabbir l-inizjattivi marbuta ma' tkabbir u ħajkun qed jaħdem b'mod parallel mm, anka fuq il-dozzjers uh, ħoxnin li inti uh, poġġejt qoddimna. Il-tkabbir għandu joħloq ix-xogħol għandu jkun b'saħħtu u għalhekk li dan id-dibattitu tal-lum, id-dibattitu tal-lum huwa wieħed importanti ħafna l-aspettattivi ta' ċittadini Ewropej fi żmien meta l qatt huwa f'livelli għoljin storiċi. Huwa huwa żmien illi fih irridu nassikuraw illi l-ċittadini jsibu x-xogħol u rridu nirrispondu għal dawn il ħtiġijiet speċjalment fir-rigward taż-żgħażagħ hemm bżonn illi nirrispondu għal kriżi soċjali li qed tmur allar minn ġurnata għall oħra Qegħdin eh, niffaċċjaw, qegħdin anzi hemm il-biża illi nitilfu ġenerazzjoni sħiħa wieħed minn kull ħamsa fl-Ewropa eh, miċ qed ifittex ix-xogħol u skont l-Organizzazzjoni Dinija tax-xogħol jista' jkun li daw idum ma jsibu xogħol sal-2016 il-Kummissjoni Ewropea ilha tirrepeti li jridu nassikuraw illi kull ma nagħmlu joħloq ix-xogħol. Din hija xi ħaġa sabiħa. Imma eh, wieħed jista' jinnota illi jekk wieħed iħares lejn riformi fuq eh, nazzjonali eh, dawn ma mumiex veru qed segwu l-impenji tagħhom, jiġifieri din l-idea mhijiex qed tiġi rispettata. Issa dwar il-pakkett li inti d qudiemna żewġ proposti illi jidirli illi huma fil-qalba tad-dibattitu li għandu jkollna llum l-ewwel net neħejt it-tabu fuq il-paga minima. Il-paga minima huma importanti biex niġildu kontra l-esklużjoni soċjali, kontra il social dumping u biex nassiguraw li nistgħu anka nistimulaw id-domanda fil-pajjiżi tagħna stess għalhekk din hija kustjoni l-enija jekk aħna veru rridu niffaċċjaw l-isfidi li għandna qudiemna u naqsu n-nuqqas ugwaljanza li teżisti fl-Unjoni Ewropea. It-tieni proposta illi aħna napoġġew ukoll bħala Parlamenti għal idea illi għandna niggarantixxu il-koeżjoni. U rridu nasikuraw u koll li iż-żazax mandomx issibu ruhom eh, aktar minn erba' xhur mingħajr posta xogħol jew mingħajr ma jkunu qegħdin jistudjaw jew mingħajr xi apprentistat. Għalhekk fix-xhur li ġejjin meta nkunu qegħdin niddiskutu l-MFF u s-semestru Ewropew għandna nagħmlu progress u aħna għankunu viċin tiegħek ngħinuk biex tilħaq l inti li inti eh, għandek eh, dan in-nifs ġdid eh, minn flok l-austerità li nħalsu inħarsu lejha għal xhur sħaħ. Maħjes fil-Eferon ke Demokraton qed Evropi. Grazzi fissem l-Aldi. Nistur fil-Benjen. Dan il-pakket jgħu ħafna suġġerimenti tajbin biex inkun sati membri kunu jistaw jadataw fil professor politika tagħhom biex ikun jistaw joħorġu mill-kriżi dawn jitkellmu dwar għata. Kwistjonijiet ewlen inkruż il-qatfas t-zaza, l-edukazzjoni, il taħriġ il zviluppi tal-ħiliet mm, u wkoll foka fuq il-potenzjal ta' tkabbir u t-teknoloġija Eh, naħseb li l-ġebra ta' xewka unek li jett prova tqiet il-Kommissjoni hija waħda strutturali, bidla strutturali għas-swieq tax-xogħol. Aħna ma nistgħux naqbdu u nagħmlu tibdiliet mm, mm, spiritu prod minar ma namlu ċertu eh, jihdu ċertu sogri ridu ridu namlu l-evalwazzjonijiet tagħna u l-analisi tagħna l-ewwel. Naf li hemm ħafna biża li dan ir-riformi se jkollhom effett ħażin u detrimentali fuq il-ħajja tax-xogħol ta' kuljum fuq is swit tax-xogħol ukoll u ta' min jifhimhom imma jekk ma nagħmlu xejn mela mhux se nindirizzaw il-problemi tal-qatt fost iż-żgħażagħ li qed jikber kull bajmur kif ukoll inqas il-kompetittività li qegħdin naraw f'xi stati membri. Ovvjament għandna bżonn bilanċ pragmatiku responsabbli u soċjalment U għabbis jek namlu dawn it-tibdiliet issa illi aħna nistaw u il-qoddim u nibnu CSO sot. E-, e, ekonomija Ewropea e, bazata fuq performance ekonomika hija waħd hija rotta biex nkunu nistgħu nimxu lejn il- lejn il-tkabbir u xogħol Nirriformaw suq ta' xogħol tajba mhux biżejt fin nifsu għalhekk nilqa il-proposti f'dan il-pakkett ta' impjiegi li ntejbu l-imprenditorjat u ntejbu l-qgħad fost iż-żgħażagħ u nejnu żgħażagħ li żviluppaw ħiliet tajbin e, imprizi ġaddaw ma il-futur tagħna u naraw li dan il- illi din is da stimolu lejn dan it-tip ta' imprizi jibqa' u jikber. Aħna fil-grupp tagħna nixtiequ ringraġġaw magħkom mujak kummissarju biex jkunu eh, nistgħu eh, inġibu din il-bidla. Issa, grazzi fisem il-ħodor u l-Free Alliance Senior Connelson. Għal mijiet ta' miljuni ta' Ewropej il inta xogħol huwa essenzjali għandu jkun fuq net fil-prioritajiet tagħna. Jien entużjasta ħafna għal dan it-tip ta' sistema ta' martaraġġ tas-suq u li jkun hemm rwol għal dan fih dan dan is-semestru. Anki qed ħassib għal irdu ħarsu lejn xogħol ekoloġiku. Mija sa 200 elf impjeg ġdid fuq settur ekoloġiku, inqas użu ta' materjali primi, Dawn huma kol affarijiet li aħna nistgħu nużaw bħala stimolu għal eh, għal impik ekoloġiku, għad kabir ekonomiku ekoloġiku. Iżda problema hi li gvernanza ekonomika, l-Unjoni Bankarja, Fiskali, Politika, tant inni namlu progress dak il-lat, iżda meta niġu għal unjoni soċjali kollox għadu eh, għadu fl-arja kif nistgħu naraw illi lat soċjali jingħata l-attenzjoni li tisħoqla? Għanna ma rridux rata ta' qatt illi ma nistgħux nikkontrollaw, titkellmu dwar deficit inkontrollabbli ma titkellmu dwar deficit ta' qatt ukoll. Irridu nisolvu dan. Aħna qed nħarsu lejn ispejjeż tax-xogħol qed naraw illi dawn l-ispejjeż huma li wisq. Imbagħad f'pajjiżi oħrajn għandek problemi fejn hekk ħafna nis, li jgħixu l linja ta' faqar, rridu rridu nkissru dawn it-tabut. Ejja konna dan il-regoli fuq il-pagi minimi biex in-nies ma jirqux fil-faqar. Eh, Nagura l kommissjoni kull suċċess. Grazzi. Fisem isijar, Sunjar McIntyre. Grazzi, il-qati jatħassib kbir, jina nilqa l-komunikat tal-Kommissjoni fuq il-rekupru li foka fuq it-kabbir u tal-impjeg. Imma jina ma naqbilx li kon armonizzazzjoni siħa tal-leġizlazzjoni tal-impjeg u kull tip ta' tentattiv nistabilixxu eh, paga minima Ewropea u kull sejħa li l-Unjoni Ewropea kollha kontrolli u sanzjonijiet fis-suq ta' xogħol tal-Istati Membri il-pjanijiet ta' tkabbir Ewropej ma joħolqux ix-xogħol huwa il- imprenditorjati illi joħolqu xogħol ġdid. Aħna ma nistgħux noħolqu miżuri illi ġibu magħhom konsegwenzi li ma rridux naraw u anki waqfu l-imprenditori u dawk illi jaħdmu għal rashom milli jespandu il-negozju tagħhom u jkunu jistgħu impegaw l-ħadd ieħor. L-SMEs u l-micro entreprise intraprizi dawn jipprovdu 90 miljun xogħol fis-settur privat fl-Unjoni. U dan għandhom potenzjal enormi għal-ħolin ta' xogħol, tkabbira l-innovazzjoni u aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex inkunu nistgħu ngħinuhom u mhux inxekkluhom. Εξ ονόματο s Ευρώπη τη Ελευθερία Grazie, fissam li e FD, l-Onorevoli Helmer. Uh, Mr. President, during the Second World Sur President, uh, fit-tieni gwardinija, Royal Air Force kienet imħasba ħafna dwar it-tarf ta' ħajjiet. U l-ewwel bdiet taħseb dwar protezzjoni għal bdot mbagħad komplew iżidu u iżidu u iżidu, iżda bdiet iżdiet l-imwiet, l istant kienu edu protezzjoni li bil-pis bil-kam setaw itiru daw il-bomez binqas protezzjoni setaw itiru ktar floli waħjar għal dawn l-ħar 20 ta' snin l-Unjoni Ewropea bdiet iżdid regolamentazzjoni fuq is-suq tax-xogħol. Dan għamlitu bl-aħjar intenzjoni, għamlitu biex tħares til-ħaddiema iżda l-effett kien illi hemm suq tax-xogħol li tant huwa inflessibbli li ma jistax itir. Apparti dan irridu naraw ukoll il-ħolqien ta' xogħlijiet ekoloġiċi. Il-kollegi tajb li jkunu jafu li hemm studji minn bosta pajjiżi Ewropej, studji kredibbli li juru li kwalunkwe xogħol ekoloġiku jiswa tlieta jew erba' fl-ekonomija reali li xtant tiswa flus l l-enerġija ekoloġika li qed netilfu x-xogħlijiet minħabba fiha dak li għandna bżonn u deregolamentazzjoni u t tininet li nieqfu b'dan l ekoloġizmu kollu. Grazzi, Sur Helmer. Fisem il-xelluk nordiku maqut L-Onorevoli Zuber għal nofs. Grazie, Sir President. Dan il-pakket mill-Kommissjoni Ewropea fi miżura partikolari li tfisser inqas ħallasijiet għal għal fuq il-pagi, għedin nitkellmu dwar privatizzazzjoni għawnek, ta' sigurta soċjali. fil-fatt suppost din investu fl-ekonomija soċjali dak li qegħdin insemmu hawn i li nagħlqu s-servizzi pubbliċi u dan insarfu f'opportunità għal settur privat. Għedin najdu kol s-salariġu ibadati fuq il-produttività il-ħaddim responsabli ta' kif jimxu l-imprizi li bħalma nafu jiddependi minn bosta fatturi oħra. Qegħdin nitkellmu dwar bidla fil-flessibilità tal-ħinijiet tax-xogħol. Qegħdin nippruvaw intejbu l-mobilità tal-ħaddiema. Sewa wis. Allura tagħmel promozzjoni għall-immigrazzjoni. Naħseb il-proposta tal-Kummissjoni Mhux qed it-kabbi, dak li qegħdin iħeġġu u iskeċċija tal ħaddiema f'bosta pajjiż l kummissjoni edha timxi b'retorika soċjali, iżda l-politika tagħha timxi kompletament differenti f'termini ta' impjiegi. Aħna irridu iżjed investiment fis-settur pubbliku u iżjed pagi olja. Lejji grammenu mil tess eh, kalos to vimma ton Si, il-kellim li mis Tomas Mann għal-minuta nofs. Grazie, Sir President. Din il-krizi li tanti ila dejja sarfet fqat kbir l-istati membri qegħdin jinqataw wieħed mill-ieħor. X'inhu il-pjan għall-impjegi għan reġuni għandhom bżonn soluzzjonijiet apposta għalihom neħtieġu unanimità fuq deċiżjonijiet tal-impriżi żaru medji, il-kwalifiċi, il il-fondi ekonomiċi, il-fondi ekonomiċi u dawk ta' koezjoni irridu xogħlijiet iva, ħolqien ta' xogħlijiet iżda xogħlijiet stabbli. B'ispezzjonijiet iktar stretti ma jkollokx l-illegalità fuq il-post tax-xogħol. Għanna bżonn ta' pagi tajbin għal ħaddima tagħna. Iżjed iskan dwar ġustizzja. Aħna tlabna għal garanzija sabiex wara erba xhur ta' qat iż-żgħażagħ ikollhom apprendistati taħriġ fost l-oħrajn għal ħiliet ġodda għandna bżonn ta' investiment għaż-żgħażagħ fuq livell Ewropew illi ma jiġix finanzjat bid-dejn għaliex dan ixekkel il-pat fiskali Irridu nibdew nibnu bażi għal sostenibilità, sostenibilità li tippermetti li jkollna tkabbir permezz ta' impjiegi ġodda u dan ikun sa fl realtà. Jana libda. L-onorvi serka sal-minuta. Grazzi President, grazzi Komissarju. Fl-aħħar, qed nisimgħu xi ħaġa intelligenti min-naħa tal-Kummissjoni mhux se jkun hemm kupru jekk ma jkollniex strateġija l ħolqien tax-xogħol għalhekk nirringrazzjak tal-iftaħ dan id-dibattitu inti għandek l-appoġġ tagħna kollu. Il Imma, il-Kummissjoni mhijiex bizzejet, il-problemi jasari ħafna għal miżuri li qed jiġu proposti. Għandi ftit sekondi, iġifieri kummenti fil-qosor. l għanet din il-komunikazzjoni trid twaqqaf il-kontradizzjoni li teżisti bejn il-politika pubblika tal-EU tal-Unjoni u tistaqsu per eżempju li il-fondi jiġu implementati meta l-istati membri mandomx il-fondi għax hemm politika oħra li l-istati membri qegħdin jonfqu l-flus fiha bħal investiment u it-taħriġ. Ma tistax titlob riforma fl impjek e, illi mbagħad wasal għal telf tax xogħol. Irrid ikollna garanzija Ewropea għal zazax ma nħalluwiex fidej l-istati membri din il-ħaġa 100 biljun euro fi pajjiżi u biex jisalvaw il-banek tisa tonfo 10 darbit inqas minn ek u, u tejn 5 miljun zazuħa. Grazzi ħafna għal eh, minuta l-Onorevole Harkin, grazzi President. Irkupru moni bl-impjeg eh, huwa xi ħaġa ta' ispirazzjoni. Anka il-diskors tal-Komissjoni kien ta' ispirazzjoni, rridu nassikuraw illi taħsib eh, soċjali u l-impjeg ma jibqawx lura wara l-ekonomija, imma irridu nagħmlu dawn il-klim realtà u nassikuraw l-programmi u l-pjanijiet li għandna jagħtu valur miżjud il-proposta li hemm hija pakket ta' investiment Ewropew li ħajtet mill-Istati membri oħra biex jwasslu dawn dan ix-xogħol sostenibbli dan il-pakket jibat messaċ ċar ċittadini li aħna serjament qegħdin nagħmlu attentat biex noħolqu bilanċ mal-miżuri ta' austerita, l-approċċ ta' austerita, ma' patt għall-investimenti fuq livell Ewropew, Għalħol inta tax-xogħol, 60% eh, tal-Irlandiżi eh, votaw favur il- il-patt ta' investimentu tkabbir. Il-fond ta' globalizzazzjoni Ewropew jista' jgħin għalhekk l-istati membri jridu jaħdmu fl-imkien biex l-IGF ikompli iżid il-valur miżjud u jgħin biex min jgħat bla xogħol isib ix-xogħol. Grazzi ħafna. Karima Deli għal minuta u nofs. Komissarju. kulħadd qed jitkellem fuq l-istess ħaġa. Is-sitwazzjoni ta' l-impjek, is-sitwazzjoni soċjali Ewropea hija eh, diffiċli ħafna għaw ħafna għat eh, fost iż żaża imma huma ma jixux jkunu sagrifiċċju ta' ġenerazzjoni. bil għak ta' impjek, komissarju, inti qed tipprova toħloq 17 miljon posta xogħol sal-2020 ma jidher li jisnaq nħabtu rasna mal-ħajt. Qed in nitkellmu dwar austerita li qed naqqas il-postijiet tax-xogħol u inkomplu u il-ċittadini li huma tiġa vulnerabli. Il-risposta tagħna għandha tkun trasformazzjoni soċjali u ambjentali fl-ekonomiji tagħna. Eh, xogħol ambjentali xogħol innovattiv, investiment fit-taħriġ matul il-ħajja kollha u promozzjoni tal-ekonomija soċjali. Xogħol deċenti illi jis l l-ILO fej għanna kondizjonijiet ta' xogħol tajbin u naffermaw il-ħtieġa illi nżidu il-paga minima biex inneħħu dan l-iskandlu u irridu niġildu kontra il-social dumping. Għanna il-mezzi aħna biex niġildu kontra din is-saħta tal-qat li għanna bżonu rida politika. il-Sur eh, Barroso għamel il-xol fost iż-żaza bħala priorità. Tlet snin ilu imma dan, sissa ma nix proposti, għanna bżon li naġixxu. Grazie ħafna. E, Miss l-Onorevoli Jazzo Vocevic. Grazie ħafna President, kollegi. E, L-istrategija tal-2020 et eh, tisupponi illi ħajkunem 70% eh, tal-persuni ċittadini fimpieka. Iġifiri l-ħolqin ta' 17 miljon posta xol sal-2020 għanna palissa din il-situazzjoni fil-budget fil-pajizi differenti u eh, l-affarijiet huma diffiċli anke meta qed iqis ir-rata tal-qat li qed tizdid zidet minn 2% l 10%. Iġifiri, għawnek għet nitkenmu fuq nuqqas ta' 6 miljon xogħol jekk inħarsu lejn il-pakket marbut mal-klima fil-Polonja dan ifisser illi nofs miljon posta xogħol ħajkun intilef u minħabba il-pakket tal-klima rridu noqogħdu aħna naċċettaw eh, dawn il mezuri il-mozzjonijiet il-parlament għandhom eh, mozzjonijiet il-parlament għandhom ikunu mirati lejn Eh, diskussjonijiet dwar eh, l-ħol inta xogħol u dwar regoli marbuta mal-xiri pubbliku. Imma rridu nistaqsu wkoll jekk innaqsu l koezjoni wix se jwassal għal aktar diffikultà fil-post tax-xogħol. Grazzi Issu Thomas Hendel. Komissarju, dwar il-proposta fuq il-produttività u l-xogħol ilha namirak meta niġu għal paga minima aħna tajni għal sinja Merkel u meta niġu biex nkabru l-impjiegi u ntejbu l-kura tas saħħa għandna problema x'kif toħloq dan ix-xogħol ġdid meta għandek stati membri anke tal-vant li qegħdin jiġu mġela biex inaqsu l-kapaċità tagħhom minn Kif tista' toħloq dan ix-xogħol fil-kura ta' saħħa meta għandek il-pajjiżi ġodda għandhom rekomandazzjonijiet speċifiċi ġifi stati membri ġodda fuq semestru Ewropew li jgħid illi jrid naqsu aktar fin-nefqa tagħhom fil-kura tas-saħħa Jiena wis nibża illi hawnhekk dan huwa sempliċiment aħbar, sarrija ma tmimx inizjattiva fil-verità biex jikollna xogħol ġdid. Anzi, bil-kontra, minħabba l-miżuri tal-austerità, speċjalment pereżempju fil-Grezja, uh, ma mhux biss, hemm nuqqas ta' mediċini. Ġifieri jekk inti ħadd toqgħod tipproduċi eh, pakketti ta' salvataġġ għall-banek mela tagħmel l-istess nies speċjalment biex taċċerta li l-provisti mediċi u ma eh, innina taw il-pajizi li jeħtġuhom. Grazzi. Dajuta Sovejeska. Mru sam nofs. Grazzi ta' sew President, Sinjuri. Dak li smajna Mistur Barroso, meta kien qed jippreżentanna l-komunikat, meta kien qed jitkellem dwar xogħol, fakkarni f'investitur Amerikan. Mhuwiex il- il ħaddem imma konsumaturi li joħloq ix xogħol Għana rridu niftakruh dan. Ġifiri aħna rridu nistimilaw id-domanda fi pajizna stess u b'nadi oħra. Għana rridu noħol inċentivi biex inħedġu n-nies illi jwaqfu eh, kumpaniji ġodda. Rridu nħarsu lejn forom ġodda u kol tampik u kontratti tampik jina naħseb illi jem problemi fis-suq tax-xogħol għaliex ħafna nies qed jiġu esklużi minn dan il-suq ta' ta' xogħol u aħna rridu konna fless ikollu konna flessibilta biex naċertaw l-istabilta u l-flessibilta imorru it fit. Aħna irridu naraw illi ma jkonniex kondizzjonijiet ta' xogħol prekari u bekk ikun hemm min ikun iktar żvantaġġ minn ħaddieħor. Istati membri jridu jkunu proattivi fid-dinja li qed tinbidel kull ma jmur u tħares lejn il-priorità lejn il-problemi taż zaza. Huwa importanti ħafna dawn investimenti fil-talim, fil-edukazzjoni, fit-taħriġ, ġifiri aħna rridu nagħtu kwalifiki meħtieġa li zaza Il-Komissjoni Ewropea għandha ħafna soluzzjonijiet validi xi proponi sa nittama li l-Komissjoni se toħroġ soluzzjonijiet leġislattivi biex ikunu jistgħu jdaħlu Fissek seħ kemm jista' jkun malajr dawn id Grazzi. Signora Rapti għandha minuta. Sur President, grazzi ħafna, Kommissarju. Hawnhekk għandna pakket tal la tajjeb ħafna. Iżda irrit jgħaddi malaj kem jista' jkun lil dak li huwa immirat għalih. Għaliex imbagħad fil ftit ta' snin oħra se jkollna ħafna hawnhekk fil-Parlament li jgħidu li rridu nagħmlu ħafna l-impjegi. Jekk aħna se nerġgħu nitilfu sentejn oħra u nisimaw dak kollu li qed jingħad, allura naħseb se nkunu tard wisq. Punt ieħor, President, is-suq tal impiegi Dan qed ibati għaliex għalix il-politika makroekonomika dina falliet għalek għanna l-krizi u din il-ħagġa din suwa għalix skont il-Eurobarometer fost il-pajizi il krizi kienet sostanzjali u wieħed fost ħames ċittadini wieħed minn fost eh, ħames żewġ Griegi eh, waqt jibżaw li se jitilfu xogħolhom. Imbagħad ħamsa faxar ċittadini, tminja minn għaxar Griegi huma qed jibżaw li jekk jitilfu l-impik tagħhom allura mhux se jsibu impik ieħor fiħdan sitt xhur. U allura din hija r-realtà għalhekk ngħidilkom dwar il-flessibilità irridu naħsbu bir-reqqa dwar flessibilità, mhux f'termini biss tampigi, ejja nqisu dan il-punt pala funzjoni biex ikun hemm il-flus disponibbli għaliex jekk nitkellmu dwar il-kompetitività tagħna rridu nifmu għal darba l dejjem illi l-kompetitività ma tistax tkun xi ħaġa illi tkun xi ħaġa li tappartjeni għal kull pajjiż individwalment. Din hija xi ħaġa tal-Unjoni kollha kemm jekk iridu Unjoni b'saħħitha u Ewropa b'saħħitha u allura minnaħa dejjem nisimgħu persuni li jitkellmu dwar e, eh, situazzjoni li tkun kompetittiva ħafna fl-istati membri. U allura għalfejn ma nżidux il-pagi fil-Ġermanja, dana se jgħin il-kompetitività u koll għal pajzi l-oħra li qegħdin ibatu. Grazzi. Grazzi, Signora Rapti, l-Onorevoli Paxka, għandu minuta. Grazzi ħafna, Kommissarju l-istaġnar tal-ekonomija li qed tagħmel l-Ewropa vulnerabbli bħalissa tfisser li rridu nibdew naħsbu dwar kif se nippromovu tkabbir ekonomiku. Meta niġu għal konsolidament u miżuri ta' konsolidament wieħed jista' jifhimhom iżda nemmen li l-Kummissjoni tassew mhijiex qed tara l-kawżi veri tal-istaġnar il-ħaddiema Ewropej qegħdin jitilfu x-xogħol tagħhom għaliex kumpaniji Ewropej sempliċement qegħdin imorru b'nadi oħra, pajjiżi oħra. Per eżempju, il-produzzjoni tal-karozzi dawk li manufatturaw il-karozzi qegħdin imorru lejn iċ-Ċina, ir-Russja, postijiet oħra fid-dinja. Allura, mhix ta' sorpriża li mbagħad l-Ewropa mannix il-turnover industrijali li kena fil-passat u għalek. Dan it-tħul allura minn fejn se jiġi? Meta jkun hemm it-tħul. Dan jiġi ntaxxat, it-taxxa qed tiġi lejn l-Ewropa, Kummissarju, ejju naħsbu dwar l-ambjent li qegħdin noħolqu fl-Ewropa fejn il-produtturi kollha qegħdin imorru lil mill-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa għanna l-Onorevoli Leari, kal-minuta, President, Kommissarju, hemm kontradizzjoni hawnhekk għaliex jekk norbtu l-sobrevizjoni tal-budgets ġifiri li naqsu l ispejjeż tal-welfare u fl-istess waqt nkunu qegħdin mbagħad nappoġġaw il-banek u nissodisfaw il-swieq, nkunu qisna qegħdin eh, natu il nitfaw il-tort fejn mhux ħaqu allura il-ġid dejjem qiegħed jimxi lilin mill-Ewropa. Iva, jista' jkollna impjegi biss jekk aħna nqasmu ġdid il-ġid, jiġifieri intejbu il-pagi kif ukoll intejbu il-pensjonijiet. U bekk it-produzzjoni u tagħmel tamel eh, u eh, titħol fl-ambjent ekoloġiku u kol. ikollna mekkaniżmu mekkanizmu ta' stabilita li fil-realtà huwa mekkanizmu ta' austerita fejn għanna fond Ewropew marbut ma' Bank Ċentrali illi jati aktar kreditu bil-kondazzjonalità għabbażi ta' konsiderazzjonijiet ambientali u tal impiegi għal ġit tal-ċittadini tal-Ewropa fl-enerġija, fit-trasport, fis-saħħa, il-kultura. Jekk ma nagħmlux hekk, allura maħniġ se u dak li qegħdin tassew wedu. Grazzi. Issa, il-Sinjura Bastos għanda minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Kommissarju. Sal-2008 l-Unjoni Ewropea diġa tilfet aktar minn 6 miljoni impiegi fil-pajjiż tiegħi Portugal l-ekonomija qed dejjem eh, tixkien u meta niġu għal qatt in-nisa eh, l-irġiel u żgħażagħ qegħdin hawnhekk nilħqu rekord storiċi. Skont id-bassir tal-Banek Portugiżi sitwazzjoni se tmur għall fis-sentej li ġejjin. Għal f'dan l-isfond aħna nappoġġaw u nilqgħu l-inizjattiva ta' dan il-pakkett il-ġdid u nifirħu lill-Kummissarju Andor aħna nkomplu nisħu fuq il-premessa bażika għal bżonn ta' tkabbir ekonomiku u l-istati membri ta' sew se jkollhom jikkonċentraw l-isforzi tagħhom fuq il-ħolqien tal impiegi Dan jfisser li rridu ninvolvu wkoll sussidji għal kumpaniji li joħolqu l impiegi innaqsu t taxxi u l-ispejjeż fuq l impiegi kif ukoll ħolqien ta' impiegi ġodda biex nippromovu il-negozjanti żgħażagħ u napoġġaw l-SMEs illi tassew iżaqmu u jħarsu l impiegi tagħhom. l impiegi il politika tal-impigi nazzjonali iridu u kol jikkonsidraw oqsma fejn naraw li ħafna potenzjal għall-impigi l-IT, l-ekonomija u s-saħħa. Dawn huma sorsi ta' potenzjal. U kif naraw fil-komunikazzjoni, irridu inżidu il-ħiliet li jgħaddu mill-edukazzjoni, nadattaw l-edukazzjoni għal-ħiliet li issu jgħat jitlob. Nipromovu kol mobilità tal-ħaddima u għakol essenzjali li nużaw il-fondi strutturali sabiex noħolqu l-impigi nipromovu il-reklutaċ kif ukoll l-iskambju tal-aħjar prassi għal reklutaċ fl-Ewropa. Bħalissa iċ-ċittadini huma disprati għal riżultati konkreti mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna issa imiss lill onorevoli Costello. Grazzi, President, Kommissarju. Wieħed mill-messaġġi tar referendum Irlandiż kien l-istabilità u hija xi ħaġa importanti ħafna dawk li votaw fl-Irlanda bagħtu messaġġ ċar favur it-tkabbir Irridu namlu progress ta' veru fuq program ta' investiment biex bekk ikonna impjiegi ta' kwalità pjan li jirrispetta id-drittijiet u d-dinjità tal-ħaddiema jipromuovi ġustizja soċjali jiġġielet in-nuqqas ta' ugwaljanza il-faqar social dumping. Pjan li ħares il-ħaddiema vulnerabbli bħal dawk li jaħdmu part-time, dawk li jaħdmu fid-djar kif ukoll dawk li huma maqbuta fil-ekonomija illegali. Irid tkun hemm investiment fil-ekonomija ta' fl-ekonomiji li fukaw fuq l-ambjent u jkun hemm finanzjament tal-SMEs li huma s-sinsla tal-ekonomija. Irridu wkoll nieħdu azzjonijiet kontra l-qatt fost id-żgħażagħ u fosthom daw garanzija għaż-żgħażagħ. Irridu jkollna wkoll iktar eh, apprentistati għaliex wis zazah edin jaddu minn apprentistat għal-liħor minnar man bat ma jisibu mpik. U għallura irdi konna impen ta' veru għad kabbiru għal-impen. Aħna nittu pjaċir eh, fil-proposta tijak u aħna naħdmu bil-sħiħ ma'kom sabiex niksbu dan il-rizultat. Grazzi ħafna. Issa emis l-Onorevoli Lope Fontanje għandha minuta u nofs. Grazzi, President. Kommissarju, qabel xejn xtaqt nifraħlek għaliex huwa tassew importanti li jinti din il-proposta fuq il-pakett tal-impjegi. Dan huwa din hija xaġa importanti, hija ta' sfida diffiċli li ngħidu din il-ħaġa bħalissa fil-kriżi iżda rridu niksbu l-għanijiet tal-istrateġija 2020 noħolqu impjiegi ġodda. Sabiex aħna niksbu dan il-għan huwa essenzjali li nagħmlu riforma tas-swieq eh, tax-xogħol biex ikunu aktar inklużivi u dinamiċi. Irridu wkoll ħaddiema li jkollhom il-ħiliet meħtieġa sabiex ikunu jistaw jadattaw għal bidliet fil-ċirkostanzi ekonomiċi biex bekk u kol nkunu nistaw nużaw il-potenzjal kollu għalħol tal-impiegi fi żminiet ta' kriżi. Jeħtieġ ukoll tassazzjoni li toħloq ukoll inċentiva għal reklutax tal-ħaddiema u nipromovu wkoll impiegi ġodda u jeħtieġ ukoll illi naraw ejjun għal ħolqien ta' dawn l impegi setturi tal-ekonomija li għandhom ħafna potenzjal għabbek, unħarsu iż-żazax u n-nisa li huma l-aktar vulnerabli u nidġildu kontra ix-xogħol eh, mhux formali. Lilin mill-livelli u l-intaqat naraw aktar u aktar Eh, pozizjonijiet illi eh, huma battala għaliex m'għandix persuni bil-ħiliet meħtieġa. Irridu nsibu persuni għal dawn il-pożizzjonijiet biex nippjanaw bir-reqa u naġġustaw skont il-bżonnijiet tas-suq u nippromovu wkoll flessibilità u mobilità demografika. Irridu noħolqu suq tax-xogħol illi huwa bażikant wieħed tal-Ewropa. Mobilità madwar l-Ewropa. Grazzi ħafna. Eh, Sajmis li sur kofferati għandu minuta. Grazzi President, Kommissarju, jina nemmen illi għanna zewċ għanijiet għawnek li rridu nfittxu fl-imkien biex tassew niksbu. L-ewel net il-ħolqin ta' xol ġdijt, aħna nafu li jemmek il-priorità huma iż-żaża u nafu l-istrument aktar importanti huwa l-edukazzjoni u għal dak li aħna ninvestu fil-taħriġ ifisser li jkollna aktar tkabbir kożjoni soċjali. Iżda mbagħad hemm suġġett importanti li ma tantx nagħtu kasu ġifieri regolarizzazzjoni tax-xogħol illegali jew dak li jissejjaħ ukoll ix-xogħol informali. Huma persuni sfruttati dawn li jaħdmu minar ma jkun hemm kontratti, ma jkollhomx id-drittijiet tagħhom, iżda għas id-drittijiet ta' ċittadinanza li ħafna drabi huma persuni li jaslu hawnhekk minar il-permess biex joqogħdu fil-pajjiż u allura hemmhekk għandna kondizjonijiet li għamlu ħafna ħsara u sfruttament iżda wkoll hemm id distruzzjoni fis-suq tax-xogħol għalhekk nemmen li ż-żewġ elementi jiġu affrontati bl-istess mod biex bekk ikollhom l-istess importanza noħolqu u xogħol għażażaw fl-istess waqt ukoll nirregolarizzaw dak li diġa għanna iżda ovvjament qed jaħrab mill-liġi. Grazzi. Grazzi ħafna li l-Onorevoli Popakis għal żewġ minuti. President, Kummissarju, il-qat huwa hija problema ewlenija għall europa u ġib ħafna konsekwenzi għall koeżjoni Ewropea u problemi għall ekonomija Aħna najdu u dejjem najdu fil-fatt illi jridu nieħdu azzjoni. Iżda xorta waħda għandna ħafna ċittadini mill-quta mill qat il-Eurobarometer u koll ettorina u koll li aħna tassew pala ċittadini edin ninkwetaw fuq il-qat. Dinja sfida hija emerġenza u koll u għallu raċċar illi l-austerita fċerti pajizi qed falli għaliex din il-ħaġa qed toħloq aktar qatt. Fil-Greċa pajizi kwart ta' ċittadini tagħna mhumiex qed jaħdmu. U għazzaza 55% huma qiegħda. Issa, għanna eh, ċittadini li se jkollhom jemigraw. Din hija l-uniku soluzzjoni fl-istess waqt. Relazzjonijiet tax-xogħol marwalar. Bekk mhux xejn faċli wieħed isib xogħol u jkattar biss ir-reċessjoni u jisib ukoll il-faqar. Bekk li jeħtieġ huwa ambjent aktar pozittiv tax-xogħol mhux possibbli għal vijabilità ekonomika illi din tintlaħaq biss permezz ta' limitazzjoni tas soċjetà ġifiri, irridu ninvestu fis soċjetà katruwa Stati membri pa' Greċa li għandhom għajnuna ekonomika m'għandhomx jiġu esklużi mill proċedura li permetti persuna li li huma pala pajjiż jiksbu l-istrateġija tal-2020 u allura rridu taħlita biex bekk aħna tassew ikunna l-bażi għat kabbir u noħolqu impigi ta' kwalità għolja. Inti taf, kommissarju, inti taf sew dwar dan il-punt. Anki inti president għaliex inti taħdem il-qrib ma' soċjetà u taf il-problemi tagħha. Grazzi ħafna lis sur Pupakis. Issa jmiss il-Onorevoli Gunch għandha minuta. Grazzi, President. Aħna rajna ċifri allarmanti dwar il-qat u rajna u kol ċerti gruppi soċjali li tassew edin pozizjoni ta' zvantaġġ. Tafu illi n-nisa, it-tfal, persuni b'disabilità, persuni li għandu aktar minn 50 sena, Hawnhekk dak li għandna bżonn insibu fil-pjan. Iżda xtaqt niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt illi rridu innaqsu l-effetti tal-kriżi f'ċertu setturi tas soċjetà jiġifieri jeħtieġ li jkollna aċċess għal finanzjament għal fondi biex bekk tagħna kollu jiġi simplifikat ikonna wkoll opportunitajiet ta' taħriġ u edukazzjoni u naraw is-suq tal funzjonament tas-suq intern u nneħħu id-djufijiet fiħdanu sabiex ikun aktar faċli għal biex il-ħassiet tas-soċjetà tas-sigurtà soċjali jitħallsu u illi s-suq intern tax-xogħol jaħdem kif suppost għaliex iċ-ċittadini għandhom ikunu ħielsa sabiex jiġu impjegati. Grazzi. Issa imis l-Onorevoli Becker għandu minuta u nofs. Grazzi, President, Kummissarju, eżis kollegi, il-kunċett Ewropew illi nelbu l-sfidi attwali mandiċ taqsam għal konsolidament tal-finanzi tal-Europa jew suq tax-xogħol, iżda huma il-populisti biss illi iġelu n nies jaħsbu hekk. Bla dubju, ir-responsabilità edha fidejn edha fiħdan l-istqarrija li għanna mill-Kummissjoni fil-fema tiegħi jina nilqa il-fatt illi l-potenzjal tal- Eh, l-ekonomija ambjentali eh, hija fil-ħiliet u fit-taħriġ u bekk nistaw nipromovu ix-xogħol u dan jista' jkun ta' modell ukoll sabiex ikonna t taħriġ għaż-żgħażagħ u jekk nistgħu ukoll nusaw aktar fondi eh, f'mod aktar definit. Mela, tħabru l-miżuri, issa irridu nibdew nimplementawhom dwar l-anijiet ġustifikabli irridu wkoll nevitaw illi jkollna ġenerazzjoni mitlufa. U dan għandu xaqsam l implementazzjoni tal-ġustizja fost il-ġenerazzjonijiet, specialment uh, fejn jitħol is-solidarjetà fost il-ġenerazzjonijiet. Bla dubju, eh, il soluzzjoni għal problema attwali hija il-problema ta' suq ta' xogħol. Dan ifisser illi rridu Eh, namlu tajjeb għal dejn irresponsabbli u dan għandu jkun lan wara x-xogħol ta' dan il-Parlament. Grazzi. Dan blepo Grazzi ħafna. Minix nara s-Sinjura Matera hawnhekk fil-Kamra. Dak il-każ nistgħu ngħaddu għal catch the eye. Kukovic, Mazej. L-ewwel kelliema hija eh, Sinjura Kukotovic. Grazzi ħafna. L-impigi ġodda hija xi ħaġa li għandna f'moħħna, speċjalment din qiegħda f'moħħ żgħażagħ li ħafna drabi ma jkollhomx il-kureġġ biex l idejat li jkollhom jablu fil-prattika. Dak li għanna bżon huwa nħarsu lej maniera biex nappoġġawhom uh, prodotti fil-settur tal-saħħa. Il-Kommissjoni qed tagħmel ir-rakkomendazzjoni grupp ta' żgħażagħ fis-Slovenja. Żviluppaw applikazzjoni għal dawk li huma b'xi moċi ieħor għandhom xi problema bil-vista u biex wieħed jasal biex jimplementa hija xi ħaġa li għandu bżonn risorsi u kuraġġ, imma aħna bħala nies fil-politika għandna bżonn niffaċilitaw dik eh, daw l-esperimenti. Jekk inħarsu lej is-suq ta' dawk li għandhom bżonn għand bżonn speċjali hija forma biex noħolqu eh, impjiegi ġodda. Għaddu issa għall-Onorevoli Petro. Grazie ħafna President, kollegi, aħna kollha naqblu li l-ġejjini huwa tal-żgħażagħ. Sfortunatament fil-Unjoni Ewropea iż-żgħażagħ <clears throat> kien huma l-istess li żjed affettwati bis-sitwazzjoni fis-suq ta' xogħol. F'xerti stati membri s-sitwazzjoni hija allarmanti. Naħseb li hemm bżonn urġenti li naddottaw miżuri biex intejbu s-sitwazzjoni tal żgħażagħ fil-livell tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll fil-livell nazzjonali nitlob l istati membri li għatu jamlu zjet attenzjoni lil din il-kategorija tal-popolazzjoni u jinkludu fil-pjanijiet strateġiċi ta' ġejjini eh, eh, azzjonijiet finanzjati sew biex jipromovu l-impiegi fost iż-żaza. Għanna nużaw l-opportunitajiet kollha li huma provduti mill-programmi tal-komunità u mill-politiki tal-komunità biex inkunu nistgħu niżguraw eh, ġejjini tajjeb għal żazax Grazzi ħafna. Naddu issa għall onorevole Schröder. Grazzi ħafna. President, Kummissarju, jina qed nieħu gost bil-fatt li fil-pakket ta' impigi għanna dill idea tal-impigi ħodor biex najdu hekk tista' toħloq 8 miljun impik eh, sal-2000 20. Dak huwa ħaġa possibbli, ma madana kollu il-Komissjoni għandha bżonn eh, toħloq il-qafas industrijali eh, fi żmien fit-tul. Jekk ma jkunniex direttivi eh, ambizjużi fuq l-effiċjenza ta' enerġija, mhux ħajkun hemm din it-talba għal xogħol għal kostruzzjoni għandna bżonn noħol u impiegi dwar l-insulazzjoni tal-bini. Għanna bżon li ninaqdu tinaqdu bħal kollegi tijak biex ikonna din l-qafas industrijali għax kella jina n-anticipa li din u għahat kun bis speranza u aħna ma nistawx eh, nipermettu li tkun ekk għax il kredibilita tal-Unjoni Ewropea hija ħaġa li qiegħda qed nilagħbu biha. Grazzi ħafna. Naddu issa l-Onorevoli Koslowski. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Jena naħseb li l-ħolqin ta' impigi ġodda huma l-mezzi eh, bażiċi biex insolvu il-problemi specialment il-faqar u għad fost iż-żazax. U l-unika forma biex l lura għal tkabbir ekonomiku għanna bżon ninvestu bil-promozzjoni tal spirtu ta' intrapriza, neħħu l-burokrazija u xkil leġislattivi u nizviluppaw l-izvilupp u nipermettu l-izvilupp tal-intraprizi zar u medji li jħolqu 7% tal-impjegi. M'hemmx konnessjoni bejn l-edukazzjoni u l-impjegi. Alla volja hemm ħafna qatt. M'hemm lebda tnaqqis fil-numru ta' impiegi eh, zazah li huma edukati mhumiex disposti joħolqu l-intrepriżi tagħhom. Għandna bżonn li konna soluzzjonijiet ġodda f'kull livell eh, Ewropew, nazzjonali u lokali. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Legner, Levenin Regner. Grazzi ħafna. Kommissarju. Osservazzjoni nixtieq nagħmel wara li smajt id-debatti huwa li l-suġġett eh, missu jkun verament mballat għax il-ċittadini eh, dak li li ħaqhom. Aħna fit-trattat nitkellmu dwar għan tal u imma ħafna raġunijiet li aħna għandna bżonn li jkollna approċċ serju. Dak huwa l-kumment li xtaqt nagħmel fl-aħħar dibattitu fuq il-qat fost iż-żgħażagħ qatt ħaġa li kienet li hija importanti ħafna li taqbel eżattament ma' dan is-suġġett. Huwa hemm bżonn li aħna nżommu l-istampa eh, żjed wiesa biex ikonna politika makroekonomika li hija bbażata fuq it-talba għax l qeda ma jistgħux qiegħda ma jistgħux isolvu l-problema huma. Għandna bżonn kollha politika ekonomika u jkollna ħafas finanzjarju disponibbli għal dan biex nejnu l-dawk li edin edha. Grazzi ħafna. Ek spiċajna l-parti keċ tijaj, naddi l-kelma issa l-kommissarju, s-sur eh, Laszlo Anġo. President, onorevoli membri, nirringrazzjakom għal din dan id-dibattitu verament rik li għalija kien kostruttiv ħafna u jibbat messaġġi ċari l kommissjoni dwar il-pakket tal-impiegi u kif għanna navanzaw. <clears throat> Għanna bżon dokument tajjeb, imma għanna bżon nizguraw li jiġi implementata aħna qed naħdmu fuq da, qed naħdmu fuq ħafna kwistjonijiet, mhux biss iż-żgħażagħ, ktafu dwar l-azzjonijiet li l-Kommissjoni ġaħadet dan il-sens imman kif fuq l-aspetti oħra tal-politiki tal e, e, tal impiegi Il-ġimma diħla ħajkunna il-grupp ta' tal-social partners u għan niprofa jkunna kooperazzjoni fuq l-aspetti kollha tal-pakket tal impiegi L-ewwel qabel kollu jien nixtieq nisħaq Eh, u nitkellem dwar l-importanza eh, ta' ħafna t-kommenti li saru dwar il-qafas iżjed wiesa tal-kwestjoni tal-impigi. Għax l-impigi mhux xi ħaġa li tista' taqbat u tisseparhom mill-panorama eh, ġenerali ekonomiku. Il-qat huwa konsekwenza tal-kriżi u f'ċerta stati membri huwa nofs jew iżjed fost iż-żgħażagħ jekk aħna għanna rridu riżultati dwar dak li waħol intam pigi għanna bżonn nikkonnettjhom mar-risposta tal-kriżi il-kwestjoni l-settur finanzjarju u kif aħna ħan nittrattaw il-kwestjoni ta' dejn pubbliku, il-settur privat, immediatament li jkun hemm soluzzjonijiet dawk is-setturi iżjed ma jkollna ambjent makroekonomiku li kapaċi li jindirezza politiki ta' impigi. Imma huwa veru wkoll li mingħajr da aħna navanzaw u unsibu forum iżjed diretti, soluzzjonijiet iżjed diretti għal ħolqien ta' impigi għal dawk li qegħdi eh, għajda. U importanti li wieħed jgħid li dak li nixjaqsam l-investiment u situazzjoni fil-real fil-ekonomija reali jena naqbel ma dik li għalet dak li għalet il-signora Harkin um, dwar l-investiment u li konna għafas industriali adekwat. Xeter u Paska il-Kommissjoni qed taħdem biex issaħħaħ Eh, politika industrijali iżjed eh, u jkun tkun iżjed tajba u jkun hemm eh, dimensjoni tal-kapital umanu tal-politika industrijali u l-kapaċità li wieħed ikollu industrija ġdida jew renovata. Il-pakket ta' impjegi għanna naraħ bħala eh, ġebla biex nibnew paradigma ekonomiku ġdita. Jek naraw dwar eh, eh, demanda tider fil-pakket tampigi biex għanna nħarsu pempju lej ruol tal-governanza ekonomiku, l-involviment tal-msieħba soċjali, naħseb li danna tippermetti opportunitajiet ġodda u l-kapacità li wieħed jiffoka ħjar f'kull nivell u forma iżiet effiċenti fuq il-ħolqin ta' impjegi u impjegi ta' kwalità. Ħafna minnkom m'hemmx għalfej insemmi l-ismijiet, ħafna minnkom seħħu l-importanza li najnu l-żaza. U aħna fi Burgos ġa kellna dibattitu fuq da. Nisalilkom li qed nieħdu ħafna azzjoni. Jien għal-ġimgħa li għaddiet kont l-Italja fej hemm riallokazzjoni sustanzjali tal-fondi strutturali biex ikunu jistgħu jippermettu jgħinu l-żaza biss fil-reġun tas-qallija il-daqs tal-eġerċizzju ta' riallokazzjoni huwa ta' nofs biljun huwa biss f'reġuni fej is-sitwazzjoni hija li żjed imwera. Fl-istess ħin waqt li aħna fl-min stati membri fej eh, l-qat fost iż-żgħażagħ huwa hija situazzjoni l għar aħna qegħdin namlu xogħol biex nippreparaw il-garanzija ta' zazah li bieħ. Smajt l-opinjoni ta' Signora Beresh u oħrajn biex jatina riżultat flimkien koordinazzjoni mill-qrib mal-Kunsill qabel tmiem din is-sena u jkollna opportunità b'din il-maniera fejn ikun hemm soluzzjonijiet konkreti li jistaw ehm, eh, biex li jistaw waslu għal riżultati definitivi. Eh, Għazet din is-sena għanna nofru kol il-qafas ta' kwalità fej kunem proċess ta' konsultazzjoni mal partit interessati kollha. Jiena naħseb li r-ruol tal-intraprizi u mikrofinanza finanzjament hija ħaġa li s-Benjer eh, u McIntyre għamlu referenza għalihom hija opportunità li ħafna drabi ninsewa u nħabba li iż forsi ma jafux li jeżistu opportunitajiet f'ċerta pajjiżi. L-Italja pereżempju fejn il-ġenerazzjoni ta' qabel kellhom suċċess eh, fil-ġestjoni ta' SMEs. Dan it-tip ta' arfin mhux neċessarjament jiġi trasferit minn ġenerazzjoni għal oħra. Dan huwa parti mill-bini ta' kapital uman biex insaħħu l-kapaċitajiet tal-intrapriża u nappoġġaw direttament l-intrapriża mikro u ħalli hekk ikun hemm aċċess aħjar għal finanzjar. Fil-dinja tal-intrapriża jiena naħseb li kedna raġun jam sħaqna l-importanza tal-intrapriza soċjali pempju s-Sinjura Gerns. Eh, I għamlet referenza għal da fil-kontest tal-inklużjoni soċjali jiena naqbel kompletament qed nagħmlu progress eh, kollaborazzjoni ma' Michel Barnier li tkellem qabli fil-din is-sala. Id-DG stan qed jaħdmu wkoll ma' rappreżentanti tal-Istata Membri kien hemm seminar il-ġimgħa li għaddiet fi Brussell għal rappresentanti tal-istati membri biex ikunu jistaw jipromuovu eh, eh, l-ekonomija soċjali f'kull stati membri li għandha wkoll il-kapaċità li tinkludi gruppi zventaġġati, pereżempju dawk diżabilità fis-suq tax-xogħol. Biex nappoġġaw dawn il-miżuri kollha, zaza, eh, l-ekonomija soċjali, ma nistawx nevitaw il-kwestjoni tal-istrumenti finanzjarji. Dibattitu għaddej bħalissa fil-Parlamentu fil-Konsil fuq l-MFF li jmiss għanna mux biss għanna nifokaw fuq l-allokazzjoni fil-prezent imma għanna nitkelmu dwar u koll il-finanzjar zgur u l-istrumenti finanzjarji li jistaw jgħinu li ċittadini, li jistaw jgħinu l poplu li eh, ovvjament nitkellmu prinċipalment dwar il-Fond Soċjali Ewropew li għandha bżonn li kollha eh, Eh, parti eh, garantizzata rajtu li proposta l-Kommissjoni ma nistax naqbel iżjed eh, minn ma l-Sinjura Harkin dwar l-European Relation Adjustment Fund u naħseb li tkun ħaġa problematika nispera li kolli l-appoċ ta' din il-Kamra ta' biex nġildu u eh, ħarsu l-European Mobilization Adjustment Fund għal-ġejjini. Grazie ħafna. Kummissarju għet il-President. Kollegi, għandi proposta rezoluzzjoni u fuq għada. Għaddu issa għal-rapport sur għadar li huwa dwar ehm, ehm, diffikultajiet u perikli.